il President. Il-President. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Mela, hudu postkom ek joġobkom. Niddikjara miftuħa s-sessjoni. E, e sessjoni li waqfet fil-5 ta' Lulju il-minutes approvati tal-5 tal-Ulju ġew imqasmin. Hemm xi kummenti fuq il-minutes le.